Kompli President, il-punt li fuq l-agenda tagħna hija l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq l-istat ta' negozjati dwar l-Unjoni Bankarja Ewropea, l-IBA. Taraw li l-Kummissari qed jibdu postom biex jiġi l-Kummissarju ġdid għalhekk nilqa' lill-Kummissarju Barnier. Meta tkun lest, Ngħaddi il mikrofonu l Aziz Kummissarju. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à... Grazzi, President. Lodwa tajba l kolħat Lodwa tajba l kolħat għawnek dal odu Et niprofani Hussein f'dan il-debattitu li ser ikun segwit b'vot u hija punt importanti kruċali tal-Unjoni Bankarja. Snin Ħames snin wara li bdejna dan ix-xogħol ħadd ma jista' jiġħad li flimkien il-Kunsill tal-Ministri, il-Parlament u l-Kummissjoni flimkien poġġejna fis-seħ inizjattiva aġenda ta' inizjattiva li ser tkun ta' tweġiba l-kriżi, iżomma l-istennijiet kif ukoll titgħallem it-talimiet ta' li moddi għax m'għandniex ninsow li huma n-nies hemm barra li qed iħallsu qares tal-kriżi. Aħna ridna stabilizzazzjoni tal-banek, kien hemm ir-rapporter Otmar Karas li flimkien miegħu fil-fatt eh, saħħaħna l-banek għandna single rulebook applikabli għal 2800 bank li hija l-aqwa mod kif nevitaw frammentazzjoni tas-suq waħdini fil-waqt li inħarsu diversità tal-settur bankarju fl-Europa. Bil-SSM, il-mekanizmu supervizorju uniku, aħna nafu li għanna rapporter Maren Tissen u ħativvotaw fuq dan il-dokument, imma b'dan il-dokument issa li l-lin biex nolqtu 6.000 banek li huma soġġetti għal supervizjoni uniformi koordinata u msaħħa taħt il-Bank Ċentrali Ewropew u għaw nifraħ l-sur Draghi għaxxol li għamel u issa nista' nħarsu l-qoddim għall-entità ta' supervizjoni li ser ikonna fis-seħ fix-xhur illi ġejjin. Kull stat membru se jista' sem fl-SSM, il-mekkaniżmu ta' supervizjoni uniku u għalhekk issa sinjuri f'dak li għandu x'jaqsam miegħi dan mhux żmien li Eh, nisriħu fuq dak li ksibna, għanna xol u d-dimna u rridu nxamru l-kmim. Il-supervizjoni wahdanija hija importanti ma huwa pass wieħed biss lejn l-Unjoni Bankarja. L-ewwel qabel kollox neħtieġu nkomplu niżguraw li l-bilanċi bankarji ikunu b'saħħithom. L-euro hija waħda mill-ikbar proġetti tal-Unjoni Ewropea nafuh dan. U jeħtieġ li jkun hemm sistema fis biex ikun hemm soluzzjoni tal-kriżi bankarja u li dan isir għabbażi ta' regoli ċari biex bekk il-banek isalvaw il-banek iktar mill-li minn ħalla 16 isalva il-banek bħal maġġara f'dawn l-aħħar ħames snin u għalhekk il-priorità hawnhekk huwa li niżguraw li jkollna fis-seħ direttiva fuq il-rkupru bankarju u rridu niżguraw li it-telf ta' banek li kunu fallow jaqgħu fuq spallejn l-azzjonisti iktar milli minn iħalla 16 iċ-ċittadini ġifieri. Nafu li dan ix-xogħol li għaddejna l-aħħar sena, nafu li hemm riformi għaddejjin diffiċli, imma diffikultà għalina hija li nagħmlu rikonċiljazzjoni għas sikurtà legali tal-kredituri u l-azzjonisti li jkunu jafu xtelf deħlin għalih U b'mannaħa l-oħra mbagħad irid ikollok gratta flessibilità li tippermetti nambat ċertu każijiet li nippermettu li ta' bank li jkun qiegħed minn taħt ikun jista' jirkupra l-flus tiegħu. Dan din problema komplessa kien hemm l-ewwel punti u dibattiti dwar dan f'Lulju u naħseb li dan sar kollu fi spirtu pożittiv għalhekk nifraħ lill-kolleġislatur, speċjalment il-Gunnar Hackmark għaliex ħadem bla biex naslu għal ftej mill-aktar fis possibbli. Dan importanti għal stabilta bankarja u biex is-sistema taħdem tajjeb. Apparti dawn ir-regoli ta' riżoluzzjoni li għandhom jikkonsolidaw is-single rulebook, l-priorità l-oħra hija l-ħolqien tal-mekkanizmu ta' rizoluzzjoni li jiena ressaqt il-proposta għalija fisem il-Kommissjoni fl-10 ta' Lulju li għadda. Rridu sistema ċara li taħdem li tkun ibbażata fuq kunċett uniformi li jista' jaġixxi mlod konsistenti b'mod b'saħħtu ta' malajr biex isolvi kwistjonijiet li jistgħu feġġu fl-Unjoni Bankarja. Anke f'rigward tas salvataġġi li jkunu meħtieġa Aħna għanna rizoluzzjoni wahdanija, għanna fonda posta uniku li huma il-banek li ħalsu għaddejn bankarju u dan għandu jkollu biżejjed fondi u għandu jkun jista' jiġi mobilizzat mill-aktar fis possibbli biex bekk ikun hemm il-verbilità tal-banek li tkompli u jistgħu jkomplu iżommu madmirijiet ewlenin tagħhom. Fit-19 ta' Lulju kien hemm laqa bil-parteċipazzjoni tal-Istati membri, din hija xi ħaġa li ħan diskuti mal-Ministri tal-Finanzi għada u pitada u għalhekk kien sodisfatt li Eliza Ferreira, il-kollega tagħkom, inħatret bħala rapporter. Jurid li eh, taf fuq xi xed titkellem mitla tas-suġġett u ħadmet anke tajjeb l-aħħar li kellna f'Novembru. L-istati membri ser natu serħan il-moħ u assigurazzjoni u preċizjoni tal-bazi legali tal-mekanizmu eh, ta' supervizjoni. Il-bazi ser tkun artiklu 114 ta' trattati u direttiva ta' rizoluzzjoni. Nishtiq nġbirkom l-attenzjoni li dak li għandu xaqsam il-Kommissjoni, aħna mux qed nipruvaw naħtfu iktar setat jew responsabiltajiet, aħna rridu responsabilità legali u jien nixtieq li l-Kummissjoni kollha rwol minimu fis-sistema bikrija li ser ikollna riżoluzzjoni biex bekk ix-xogħol jinġema fuq awtoritajiet nazzjonali li jaħdmu flimkien u jaħdmu aħjar flimkien. Dan jiżgura li l-istati membri u kulħadd u l-interessi ta' kulħadd ikunu meqjusa, speċjalment minħabba li għanna bord eh, u għamla tal-bord ta' rizoluzzjoni li jkun ġdid. Din il-kwistjoni kollha fuq rizoluzzjoni bankarja. Umbat il-banek transnazzjonali ħajkun rappresentati fil-Kunsill, umbat hemm il-kwistjoni bejn l-interazzjoni ta' l-SSM u l-NSAs, l-Awtoritajiet ta' Supervizjoni Nazzjonali. Għalhekk għandna l-Unjoni Bankarja Ewropea din ħateġi tiġi indirizzata fid-direttiva ta' riżoluzzjoni li semmejt. Allora, sinjuri, dawn il-punti kollha huma parti minn diskussjonijiet li għadhom għaddejjin li ħajġu intensifikati fix xogħol li ġejjin. Ovvjament hemm punti di vista differenti bejn il-Kummissjoni, il-Parlament u l-Istati membri u jien qed nagħti widen bir-reqqa dak li qed jingħad. Nittama li nsibu soluzzjoni aċċettabbli għal kulħadd. Irnexxinna nagħmlu danna supervizjoni bankarja żona euro u allura nittama li nistgħu nagħmlu l-istess mill-aktar fis possibbli għal dan. Nittama li nistgħu nagħmlu dan eh, qabel l-Eurostat u anki nittama qabel Marzu li ġej. Naħseb li hemm possibilità li nikkonkludu dokument fuq l-Unjoni Bankarja u naraw eh, li kunem ordni għandak li huma 75% tal-fondi tal-Unjoni Ewropea. Dawn it-tip ta' fondi huma l-ikbar eh, sors ta' sogru u ta' fragilità fis-sistema. Għalhekk lan tagħna bil-riżoluzzjoni ta' supervizjoni hija li jkollna iktar stabilta biex il-banek jagħmlu x-xogħol tagħhom jiġifieri li jiffinanzjaw l-ekonomija reali, l konsumaturi u n-negozji. Grazzi tal-attenzjoni u hija opportunità tajba li niddiskutu dan il-punt flimkien illum. Grazzi. Il-President, nishtiq namel avvis minħabba deċiżjoni li ttieħdet mill-konferenza tal-presidenti misser ikun hemm karta blu u laqqa sketch DI f'dan id-dibattitu. Il-kellim li miss ser ikun ir-rapporter l-Onorevoli Giegold. Insbesondere, liebe Kollegin Theis, Grazie ħafna nixtieq grazie al collega kollha speċjalment il-kollega Signora Tyson nasib li llum huwa pass il qudiem importanti għall-laqda Ewropea Fil-fatt aħna nafu li snin qabel il-kriżi ekonomika aħna fallejna sabiex narfu ma nix narfu din il-kriżi ekonomika li kien ġejja fuqna u dan kien minħabba l-fatt ukoll li minħabba illi l-istituzzjonijiet bankari u dawk li jikkontrollaw min-naħa tal-awtoritajiet nazzjonali kienu wisqrib xurxin u għandu raġuni aħna provajna nagħmlu minn kollox ħalli naraw li l-bankiet il-kbar fil-fatt ikunu eh, sottoposti għal kontroll fuq livell Ewropew ukoll ħalli jekk aħna niżviluppaw ukoll għaqda Ewropea u jkollna wkoll fond ta' żvilupp għal dan il-għan u llum naħseb li hija l-ġurnata illi fil-fatt aħna qegħdin nitkellmu fuq il-kontroll bankarju illi dan għandu jkun fl-interess ukoll tal-banek fuq livell nazzjonali. Iżda dan ifisser ukoll li jekk aħna llum nitkellmu fuq il-kontroll bankarju fuq il-livell Ewropew anke fil-kuntest tal-Bank Ċentrali Ewropew f'dak li xaqsam mal-banek il-kbar, naħseb li hawnhekk aħna din nifukaw fuq is-seta politika f'dan il-kuntest u dan jirrikjedi naturalment kontroll demokratiku li jkun hemm kontroll demokratiku b'saħħtu fuq livell parlamentari. U jiena naħseb allura huwa deċiżiv ħafna li aħna minnaħa tagħna minnaħa tal-Parlament Ewropew pprovajna naraw li konna setat ta' kontroll kemm jista' jkun anka fidejna aħna ħanjaħtru dawk li ħajkunu fil dan il-mekkaniżmu ta' kontroll u aħna ħanaħtru fil-fatt in-nies kollha tal-bord ħajkonna koll il seta li naħtru il vice President u mbagħad aħna nkunu nistgħu naraw li kulħadd qed jieħu bis-serjetà din il-kwistjoni tal-kontroll. Apparti minn hekk aħna rridu wkoll naraw li nagħmlu analiżi legali tajba ħalli naraw li din is-sistema vera taħdem tajjeb. U eh, aħna nkunu nistgħu naturalment naraw li jkun hawn dan il-kumitat ta' inkjesta jekk ikun hemm bżonn parlamentari jekk jekk dejjem ikun hemm bżonnu. Iżda dan ma jfissirx ukoll li jekk aħna qegħdin nitkellmu fuq eh, sigriti ta' li għandhom xieqsu ma' l-intrapriza aħna naturalment jista' jkun ma' nkunx nafu kollox. Iżda importanti li aħna nżommu jnejna miftuħa u nagħmlu kontroll tajjeb. Aperti minn hekk jiena naħseb li jkun tajjeb li aħna jkollna kooperazzjoni u għaqda fuq livell Ewropew. Dan ma jfissirx inqas demokrazija, anzi iktar demokrazija minħabba li aħna d-drittijiet dak li għandna dawk id-drittijiet li għandna bħala Parlament Ewropew huma drittijiet importanti ħafna illi fil-fatt qabel eh, ma kinux qegħdin ikunu implementati sew dan id-drittijiet u mħarsa mill-Parlamenti Nazzjonali. Jiena naħseb ukoll li f'dak li għandu xaqsam il-kontroll tal-Bank Ċentrali Ewropew ma ma kienx l-iktar ħaġa ħaġa illi kienet faċli għalina sabiex nażlu. Aħna qegħdin naraw illi il politika monetarja, l-politika fiskali ma stajniex aħna nikkontrollawha kif xtaqna. Il-Kummissjoni wkoll waslu għal ħafna kontribuzzjonijiet, iżda naħseb li hija illi għal kumpaniji tal-assigurazzjonijiet il-kbar, aħna nafu li xorta waħda huma ma jkunux jistgħu jikkontrollaw ċertu affarijiet. Iżda jiena naħseb illi għal din l-assoċjazzjoni komuni ta' ta' kodġolina naħseb illi fil-qoddim nafu li ħajkun hemm inqas deċiżjonijiet li ħajrikjedu maġġoranza kwalifikata U din hija xi ħaġa li fil-fatt aħna rridu naraw jekk hemmx bżonn inbidlu jew le aħna bħala Parlament Ewropew irnexxina illi kemm laqda antika li kellna bħala kontrollu kif ukoll laqda issa fiħdan il-Bank Ċentrali Ewropew il-qudiem ħajkunu qegħdin jitrattaw il-banek anke iżgħar b'mod proporzjonali ħalli bekk aħna nkunu nistgħu naraw illi kontroll komuni ma jfissirx li fil-fatt fil-fatt dak li huwa speċifiku għal ċertu banek eh, jintesa u kulħadd jitpoġġa fuq l-istess livell. Jiena naħseb illi dak illi issa rridu nagħmlu huwa illi jekk aħna konna kontroll komuni aħna mhux biss irridu naraw illi seta eh, tkun fuq livell Ewropew. Iżda anke responsabilità nasimwa fuq livell Ewropew din raġuni rridu naraw illi ikollna awtorità Eh, ta' ta' zvilup u mill-iktar fis li konna fond tal din ir-raġuni u koll. Aħna rridu wkoll naħtru il-President ħalli jkun jista' nistgħu nibdew b'dan il l-assoċjazzjoni u b'dan ix-xogħol li għandna nagħmlu ħalli bekk aħna nikkontrollaw sew dak li qed jagħmlu l-banek u apparti minn hekk ix-xogħol ta' kontroll irid isir b'mod rigorus u b'mod tajjeb ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nassumu responsabiltajiet anke min-naħa tagħna u naraw il-politika ta' monetarja tkun fil-vat mifruda minn politiki oħrajna kif aħna konna deċidejna grazzi. And just now I would like to give the floor to Madame Thyssen. Nishtiq ngħaddi l-mikrofonu l-Onorevoli Thyssen. Grazzi President, Kummissarju, kollegi. Il-bira diskutajna l stat tal-Unjoni u l-lum qed diskutu l stat tal-Unjoni Bankarja. Jekk aħna rridu natu xprun l-Stat tal-Unjoni, rridu naħdmu bla eda biex noħorġu minn din il-kriżi. Hemm sinjali ta' rkupru ma dan ma jfissirx li rridu noqogħdu bidejna fuq zaqna, rridu naħdmu flimkien sabiex bekk nikkonkretizzaw l-Unjoni Bankarja sa tmim dan il-mandat. Dan importanti għaliex l-Unjoni Bankarja mhix biss ġebla ta' xewka tal-Unjoni Ewropea l-Unjoni Bankarja msaħħa imma anke importanti biex nerġaw nreġaw lura dik il-fiduċa li hija tant meħtieġa biex dak li jkun ikollu xaqta tama u jkollu l-kuraġġ li jinvesti f'proġetti ekonomiċi sostenibbli li katru l-impigi. President, Sinjuri, Kummissarju, dal-waqt ser ikun hemm il-votazzjoni fuq il-pakkett leġislattiv għal supervizjoni bankarja u ħajamela kompetenza Ewropea. Ħadet inna sena biex intemmu dawn ix-xogħlijiet u għalhekk nissieħeb mal-kliem li qal ir-rapporter Sven Giegold. Nħeġġiġkom biex tikkonkludu d-dokumenti bil-istess dinamizmu sabiex bekk nkunu nistaw intemmu l-Unjoni Bankarja mill-aktar fis possibbli. Dan qed nitolbu fir-rapport tiegħi għall-Unjoni Komunitarja msaħħa li preżentajt fit-tmiem is-sena li għaddiet kollega minna ħafna, ħafna għal iktar prevenzjoni u iktar eh, kautela. Iżda, issa rridu naraw li ikunem supervizjoni immirata li tkun tista twassal anke għal deċiżjonijiet ibsin imma ikonna dawk l-odot, dawk il-mekkanizmi fidejna sabiex bekk inkunu nistaw naġixxu mingħajr frammentazzjoni fis-suq intern mod effettiv u effikaċi. Dan huwa propju l-ispirtu tal-proposta li konna sisin tajbin biex naħdmu tajjeb. Is-Single Rule Book hija legislazzjoni tajba ħafna għal ħarsien tal-konsumaturi u l-banek, un bat irridu naraw ukoll l-istruttura tal-banek fuq livell Ewropew. jagħmlu l-istati membri għaliex m'hemmx koordinazzjoni sħiħa fuq livell bankarju għalhekk hemm bżonn governanza Ewropea għal riżoluzzjoni u l-garanzija tad-depożiti. Ħanibdew Eh, nikkonvinċu li ċittadini tagħna biss jekk niksbu r-riżultati u naħsdu l-frott tax-xogħol tagħna. Dan se nagħmluh biss jekk inwettqu Unjoni Bankarja sħiħa. Jekk dan ix-xogħol nagħmluh ħaniċċaraw ma' ċittadini li għada ħajkun aħjar u differenti mill-bieraħ għaliex ser nkunu iktar effettivi u nkunu kapaċi noħorġu mill-kriżi aktar malajr. Grazie President. Naddu bil-kellima fisem il-gruppi l-ewwel kellim is-Sinjura Fortman Ja, dank u wel, voorzitter. Grazzi, President. Is-sinjali tar-rkupru ekonomiku qed nibdew narawhom. Għanna xaq ta' tama u għalhekk aħbar tajba. Imma l-fiduċa qed tmajna minħabba li m'hemmx fiduċa fis-sistema bankarja u l-istati membri l-aktar li ħalsu għares fil-kriżi tal-euro huma dawk l-iktar li qed ibatu. M'hemmx krediti għall-SMEs li kellu maħaltu rati tal-imax olin ħafna u dan fisser li eh, tajna ħafna impjiegi għaliex l-SMEs huma l-mutur tal-ekonomija. Għalhekk hemm bżonn supervizjoni tal-sistema bankarja tagħna, dan pilastru importanti għall-Unjoni Bankarja tagħna li llum ħanivvotaw fuqu. Xogħol li ma kien xejn faċli, nafuh dan għaliex il-Bank Ċentrali Ewropew għandha rwol indipendenti anke fuq il-livell monetarju, imma fuq ir-rwol ta' supervizjoni bankarja ir-responsabilità pubblika fil-konfront tal-Parlament Ewropew hija kruċjali, importanti biex il-supervizjoni tkun leġittima. Il-PPE jilqa l-appoġġ u jirringrazzja l-rapporter Sven Giegold għax-xogħol li għamel. U wettaq. President, l-Unjoni Bankarja għadna ma temmejniex, is-sena id-dieħla rridu naħdmu nxamru l-kmim u namlu aktar biex il-Bank Ċentrali Ewropew ikun jista' jaħdem fuq dan. Mekanizmu uniku ta' rizoluzzjoni u mekanizmu ta' supervizjoni uniku huma pilastri importanti għas sistema bankarja. Jekk aħna najdu li hemm bank li mhux b'saħħtu, Irridu nintervjenu anke fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk il-PPE jappoġġa l proposta tiegħek, Kummissarju Barnier, biex ikollna awtorità ta' riżoluzzjoni Ewropea il-triq li badna hija tajba ma fi xhur li ġejjin irridu nirfinaw xi ftit id-dettalji u dispożizzjonijiet anke ma' istituzzjonijiet oħrajn. Bħala shadow rapporter fisem il-PPE nista' ngħidilkom li l-impenn tagħna huwa li naslu għal qbil qabel l-elezzjonijiet Ewropej fil-Kunsill tal-Ministri fil-fatt eh, ħaniltaqgħu ma' xhur li ġejjin u mbagħad ħanirfinaw il-pożizzjoni tagħna tal-Parlament Ewropew. Fortunatament hemm din is-sens ta' urġenza u dan il-kollegi qed jarfuh. Il-ftejim irrid ikun fih kompetenzi Ewropej fuq dan il-qasam kif propona il-Kummissarju. Il-Bank Ċentrali Ewropew irid jagħmel xogħol enormi għaliex irid ruħu biex ikollu rwol tal-supervizur sa tmim ta' settembru tas-sena d-dieħla. Għalhekk neħtieġu nkunu nafu x'inhija s-sitwazzjoni tal-banek Ewropej Umbat nishtiq irressaq mistoqsija fuq il-quality review. Min għandu tmun fideħ? l Group? Il-Bank Ċentrali Ewropew? X'inhija l-parteċipazzjoni tiegħek, Kummissarju Barnier? Jidher li isu kollox fidejn il-Bank Centrali Ewropew, imma s-sogru huwa li l-linja ta' demarkazzjoni bejn il-vigilanza bejn il supervizjoni bankarja u dan ix-xogħol teb kważi fix-xejn u ma jkunx hemm distinzjoni ċara bejn iż-żewġ ruoli. Għaldaqstant, dan huwa punt essenzjali, hemm bżonn li jkun hemm indipendenza fil-valutazzjoni tal-assi bankari. Approċċ Ewropew għas supervizjoni hija importanti, r-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-Bank eh, il-garanzija d-depositi, dan kollha importanti biex ikun hemm stabilta tas-sistema bankarja. L-irkupru li qed naraw l-ewwel sinjali tiegħu nistgħu insaħħuha jekk il-banek jaqdu dmirhom rwol tagħhom u jippumpjaw il-flus għal kapital għal kumpaniji tagħna u għalhekk irridu nkomplu naħdmu f'din id-direzzjoni. Ferreira. Grazzi Sinja Ferreira. Sur Kommissarju, eżis kollegi, il-reazzjoni Ewropea għal kriżi ekonomika u finanzjarja ma kienieċ biżejjed u ma waslitx laqqas f'mument opportun. Aħna issa nistgħu nikkonkludu l-Unjoni Bankarja jekk jirnexxinna e nagħmlu hekk qabel ma ntemmu dan il-mandat tkun xi ħaġa li hija pożittiva ħafna. Is-sistema bankarja fl-Ewropa hija xi ħaġa li suppost hija marbuta wkoll mal-ekonomija reali suppost tipprovdi kreditu, tipprovdi wkoll opportunitajiet ta' xogħol ġodda u wkoll aħna qegħdin naraw illi fil-fat din tista' tpoġġi fir-riskju e, s-soċjetà kollha iżda jekk aħna ma nqogħdux attenti. Aħna nafu wkoll li kien hemm ħafna prodotti tossiċi illi sinstabu fis-suq u dan wassal ukoll għal fatt li l-banek kienu kontaminati wkoll eventualment is-sistema kollha kienet fil-periklu u l-gvernijiet kellhom fil-fat jgħinu l-banek li kważi qatlu l-euro l-ekonomija Ewropea. U eh, kienem ħafna xogħlijiet li fil-fat kienu medda minħabba dak li ġara u għanna nittalmu minn dan kollu. Rridu naraw eżattament se jiġri iżda Ejja noqogħdu attenti. Il-Parlament Ewropew jaf kemm huwa bżonn urġenti li aħna nieħdu azzjoni u aħna nafu wkoll illi importanti li nkomplu infendu daqxejn għal-rasna u nkomplu nfendu l-qoddim. Jina naħseb illi ix-xogħol jista' jaħdem sewwa jekk pilastri fiħdan is-sistema ikunu f'saħħithom. Aħna rridu naraw li l-Unjoni Bankarja kif ukoll il-mekkaniżmu ta' supervizjoni kunu jkunu b'saħħithom. Nasab li l-ewwel ħaġa ħan ikkonkludu għallu minħabba li qed ħanpoġġu dan kollu fil-qalba tal-mekkaniżmu ta' supervizjoni waħdini U aħna qegħdin dijem ninsistu fuq it-trasparenza u l-parteċipazzjoni trasparenti tal-membri li ħajkunu attivi f'dan il-kontroll u dinja xi ħaġa naturali naturalment li aħna din ninsistu dwarha. Iżda mux mhux biss qegħdin nitkellmu fuq regoli komuni fil-każ ta' kriżi Għana din naraw ukoll nridu nevitaw situazzjoni fejn n-nies bit-taxxi tagħhom iridu joħorġu l-banek mill-problemi. Irridu naraw illi t-telf Issir skont il-ġerarkija, skont min għandu l-isma per eżempju mbagħad min qed imexxi u l-aħħar ikunu ċ-ċittadini rridu jħassu għal dawn il-problemi. Jiena nixtieq ningrazzja l-Kummissjoni ta' din il-proposta tant tajba u naħseb li jkun tajjeb li konna dan il-fond tal-kupru. jina u kol dwar depositi naf li għadna ma konkludejna xejn iżda għanna vizjoni għall-Unjoni Bankarja li miex biss klim fil-vojt. Aħna narfu xinu huma l-prinċipji l-iktar importanti fissam il-grupp tagħna u fil fatt konna diġà ħriġna b'rapport ta' inizjattiva fis-sena 2010 għadna bir-riskju illi fil fatt nistgħu naraw li kunna problemi sabiex aħna naraw eżattament xinu għal riskju però iċ-ċittadini jistgħu jisserħu fuq Parlament Ewropew li jixtieq jimplementa leġiżlazzjoni tista' tistimula il-fondi għal dan ir regolament u mhux tipprova Eh, tara il-ċittadini kun responsabli għall-izballi li ħadu il-managers tal-banek natu kaza, Aħna kanna imsiħba oħra u nittamaw li huma l-imsiħba tagħna fosthom il-Kunsill ħajkunu spirati minn dan id-diżastru soċjali li għadu maħna. ħafna minn nis għadhom qed ibatu. Għana ma nistgħux niġtu ir responsabilta tagħna. Il-kellima tkun waqfa mill-President u nisimgħu issa l-Sinjura Gulah. Grazzi ħafna, Sur President. L-odwa tajba lilek, Kummissarju, u grazzi. Grazzi li fl-aħħar aħna elbna xkili uħor f'din it-tellieqa. Ma kienx faċli, però kull ħaġa li aħna nexxina nelbu pala problemi naħseb li tista' tieħodna fid-direzzjoni tajba. Naħseb li dan huwa pass importanti ħafna l qudiem speċjalment jekk aħna niftakru illi il-Parlament Ewropew permezz tar-rapport ta' Sinjor Del Rosi fil-fatt fis-sena 2010 aħna konna diġà tlabna dawn l-affarijiet. Ilu ftit vera sena 2010 iżda konna diġà tlabna dawn eh, l-affarijiet li għadin tipproponu issa ġifieri forsi nistgħu ngħidu proset lil nfusna tal-li rajna dawn l-affarijiet viżjoni minn qabel iżda insomma Nasab eh, rridu nifuk fuq affarijiet oħra. Nasab li fil-fatt qed nieħdu pass importanti ħafna sabiex nagħtu din responsabilità l-Bank Ċentrali Ewropew minħabba li dan il-mandat issa qiegħed ikun imwessam u hemm bżonn li aħna jkollna wkoll ċertu eh, responsabilità li nassumu li din ma kienx ħaġa li aħna kellna fil-passat, nżewġ affarijiet li kolli ngħid li dispeċini dwarhom. L-ewwel qed aħna ħin kollu qegħdin e, quddiem dan id-dilemma ta' dawk li l-pajjiż li qegħdin fiż-żona euro dawk li mhumiex. Jiena naħseb li dawk li fil-fatt Eh, huma fiż-żona euro għandhom jieħdu eh, impenn u anka dawk il mhumiex jekk huma jiddeċidu li jidħlu ma jistgħux jaqbdu jitilqu meta l-affarijiet ikunu diffiċli, ma rridux baħara tal-bnazzi aħna, jiena naħseb illi rridu noqogħdu attenti minħabba li jista' jkun ikollna vito wkoll minħa ta' membri ta' dan is-suq intern rridu nżommu għajnejna miftuħin ukoll qudiem dak li qed jiġri fil-dinja tagħna jiena naħseb ukoll li dan it-test tal-fond ta' rezoluzzjoni hija xi ħaġa importanti wkoll jiena naħseb illi dan id-diskors kollu fuq tkabbir jista' jgħinna sabiex aħna intemmu din nikkompletaw din il-missjoni flimkien kif bdejnija. Grazzi ħafna sa is-Sur Lambert. Grazzi ħafna, Sur President, eżis kollegi, jiena naħseb illi dik ta' ħaġa importanti f'dan kollu hija d-demokrazija ġifiri. Jekk il setat politiċi kollhom iktar eh, kontroll dan jista' jwaqqaf ukoll kull fatt li aħna din naraw li qed jipprovdu iktar regolamenti, però rridu nżguraw ukoll il-regoli qed ikunu rispettati. Is-superviżuri nazzjonali ma waqfux lil banek Ġermaniżi, Franċiżi, Ingliżi milli jinvestu jekk nistgħu ngħidu hekk fil- banek eh, jew fil-anzi fil-settur tal-proprjetà tal-Irlanda jew ta' Spanja natu każ il supervisur ma waqfuhomx milli jieħdu wkoll eh, sem qawwi sem kbir ukoll fis-suq Amerikan. U anka eh, il-kas ta' Fortis li beda jiprofa jixtri l-Ben Namro, jina naħseb li dawn huma kollha każijiet illi iridu jiftħulna għajnejna il-partit tal-ħodor ilu jitlob għal supervizjoni integrata għalli bekk aħna jkollna vizjoni aħjar u iktar kontroll fuq il-kontroll u supervizjoni tal-Banek Ewropew. Jina naf il ħajkonna iktar predaturi kif biex nejdu għek iktar eh, kwestjonijiet li rridu nelbu, pero aħna nafu wkoll li bejn supervizuri nazzjonali u banek nazzjonali aħna għandna affarijiet li rridu naraw li qed jimxu sew. Issa min ħajassum ir responsabilta Jiena naħseb illi jekk fil-fatt aħna nħarsu lejn il-kwalità tal-assi li ħajxru l-banek fix-xhur li ġejjin. Dan l eserċizzju issa ħajkun iktar b'saħħtu mill-istress test li konna nagħmlu s-soltu. Aħna nafu li dan it-test ta' kredibilità li ħajkun l-ewwel test warajh mbagħad ħajkunna il test ta' kredibilta tas-sistema. Il-Bank Ċentrali Ewropew illi m'għandux esperjenza f'dan il-kuntest ħajkun jista' jiġbor biżejjed tarif u biżejjed esperjenza li għandu bżonn ħalli jkun jista' fil-fatt ikollu kontroll aħjar fuq il-banek u l-istituzzjonijiet finanzjari Ewropej. Kif għal ħaddieħor il-responsabilità demokratika huwa kunċett li għad fil-qofol dan kollu. Naħseb illi il-Bank Ċentrali Ewropew fil-fatt kien eh, indipendenti u kulħadd kien jgħid l-fat li kien indipendenti. Issa rridu naraw illi fil-fatt meta nkunu qed nibdew naħdmu b'din is-sistema naraw illi regoli ta' kredibilità u ta' responsabilità jkunu qegħdin jkunu implementati sew. Is-Sinjor Swinburne, Il-vot illum tal-mekanizmu ta' supervizjoni waħdini kien fil-fatt imħabbar l-ewwel fis-sena 2012. Iżda hemm tliet aspetti importanti ħafna li aħna rridu niddiskutu l-iskema ta' rkupru għal banek u li konna eh, font ta' eh, rkupru ta' riżoluzzjoni għal banek. Ma nix naġlu wis, rridu naraw li kollox namlu sew bil-galbu. Għadu raġuni u importanti illi inħarsu kemm ġewwa dan il-mekkanizmu kif ukoll barra aħna bdejnieh dan il-mekanizmu isna l-konsegwenzi kollha għal partijiet interessati kollha u naħseb illi għandna ċertu mekanizmi li aħna mdorrijin bihom fil-sistemi tagħna iżda fl-istessin aħna rajna illi fis-sistema ta' supervizjoni dawn forsi hemm ċertu affarijiet ġodda parti minn hekk nafu illi rridu nżommu l-indipendenza ta' dan l-organizmu sta fl-istessin aħna ma rridux naraw illi l-indipendenza tfisser li dan ħajkun eh, iktar separat. Għana stabilixxejna sistema li qed tfisser li l-Parlament jiris għandu jkun pożizzjoni li jifhem u jispjega liċ ċittadini il deċiżjonijiet diffiċli li jrid jieħu l-Bank Ċentrali Ewropew fil-ġejjini dwar is-sitwazzjoni li jkun jinsabu fiha l-banek u anke dwar l-ekonomija in ġenerali. Jiena naħseb koll li f'dak li għandu x'jaqsam il-politika ta' ġestjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew kif ukoll il-ġestjoni tal-dan il ma huma separati. Aħna naħsbu l-ġestjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew dejjem tibqa' indipendenti u separata u naħseb li d-deċiżjonijiet eh, li ħajjieħdu l-bord aħna fil-fatt diġà konna ftemna dan kollu fi struttura li issa ħajkun propost li gvernijiet sabiex jappoġġaw. Eh, aħna nafu wkoll li għandna ħafna iktar eh, appoġġ mill-membri li huma barra mill zona euro U emmin minnom u koll li jishti u jenaqdu f'dan l-organizmu ta' kontroll. Nishti ringrazzja li t-tim kollu li zvengi goltu l-oħrajn li għarfu l-fat li sabiex din l-Unjoni Bankarja taħdem sew rridu narfu koll l-ħtiġijiet ta' dawk li għedin barra mid zona euro wkoll. Naħseb li kun tajjeb li aħna nistabilixu dan il-mekkanizmu ta' supervizjoni waħdini u fl-istessin aħna nirrispettaw l-ħtiġijiet tal-suq wahdini. Aħna naħsbu li Nafu li hemm ħafna banek ukoll fil-pajjiżi li mhumiex qegħdin fiż-żona euro li għalihom huwa importanti wkoll dan il mekanizmu ta' supervisjoni waħdin. Jiena naf li kien diffiċli għal ċertu membri ta' dan il-Parlament li jaċċettaw struttura ta' dual voting. Issa naħseb illi iżda il-ħarsien ta' suq waħdini dawk illi fil-fatt iddeċidew li ma jidissieħbux fil zona euro hija hija l-qoffol tal-irkupru ekonomiku tal-ġejjin. Jiena naħseb importanti li nar narfu r um, u narfu għalfejn aħna fil-fatt kellna kriżi ta' ta' dejn sovran. Jina fil-fat nishtiq illi nitlob lil daw kolla illi ħajaħdmu fl-Unjoni Bankarja sabiex jibqaw miftuħa għajna miftuħin anka dawk kolla ħajibqaw barra il- il-mekanizmu ta' supervizjoni wahdin. Jina naħseb illi dawk il-pajizi li naturalment jishtiqu jibqaw barra jistaw jamlu hekk iżda Jiena naħseb illi importanti illi naraw ukoll x'ħajkun il level emotif. Fl-aħħar naraw illi dan il mekanizmu ta' kontroll ħajsir realtà fis-suq intern. Grazzi ħafna Sassur Klute. Grazzi ħafna Sur President, eżis kollegi il-ħtieġa illi aħna fil-fatt ikonna din l-Unjoni Bankarja u l-supervizjoni u kol komunità Ewropea hija xi ħaġa illi aħna illa nafu kemm importanti. Iżda l-mod ta' kif aħna fassalna din l-Unjoni Bankarja jkolli ngħid illi twassalni sabiex niddubi ta' xejn kif saru l-affarijiet. L-ewwel net aħna nafu illi il-kontroll bankarju m'għandux jibqa' eh, qed naraw li ħajbqa' illimitat hawnhekk għaż-żona euro, iżda ma nafx dan għandu ikun ehm, sewwa jew le, qed nipproponu wkoll li forsi ħajkun estisa suq intern kollu iżda irridu Naraw eżattament il-problemi kif ħansolvu, minna l-problema u tal-Bank Ċentrali Ewropew, illi aħna e, diskutajna ħafna drabi, kem flikon u kollu fil-gruppi l-oħrajn, ġviri jekk din, ixħat wassal għal relazzjoni mal-Autorità Bankarja Ewropea U jina naħseb li f'dan il-kontest il-Bank Ċentrali Ewropew jista' jagħmel dak illi aħna ddiskutejna bosta drabi u fin-negozjati fil-kontest tal-ftehim interistituzzjonali u anke dwar il-kontroll tal-banek aħna nafu eżattament kemm huwa diffiċli li fil-fatt nippruvaw insolvu din il-problema. Naħseb li fil-fatt irnexxinna nilħuqu ċertu affarijiet anke f'dak li xaqsam l-implementazzjoni, però xorta waħda tfadlilna mistoqsija kbira li rridu nippruvaw nwieġbu ġifieri kif ħansibu soluzzjoni fit-tul. U apparti minn hekk jiena naħseb illi kien hemm problema wkoll ta' tfassil ta' din l-istruttura u naħseb illi f'dan il-perjodu leġislattiv u xejn ta' dubjus il fil-fatt aħna ħan nistabilixxu dan il mekanizmu ġdid. Diġà l-ewwel tentattiv kien falla, sa ma nafx hekk dan it-tieni tentattiv u xħaj wassal l-istabilizzazzjoni tas-settur bankarju nkella xħaj joħoloq iktar problemi milli isolvi. Aperti minn hekk jiena naħseb illi nista' naqbel ma' Sven fuq ċertu punti, jiena naħseb illi hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq eh, ċertu kriterji diġà huma fil-qofol ta' trattat Iżda, apparti minn hekk aħna nafu li għandna il-Kunsill li huwa l-unika istituzzjoni li jista' jibdel ċertu affarijiet f'dan il-kuntest. Jiena naħseb li huwa f'idejn il-Kunsill li noħolqu l-kondizzjonijiet li hemm bżonn ħalli bekk naraw li konna Unjoni Bankarja siħa e kif qed jitlob kulħadd u kif qed jiddiskrivi kulħadd li tkellem fil-fatt ħalli bekk tkun implementata fis-snin li ġejjin hekk e kif suppost. Nittama li l-Kunsill qed jara f'din responsabilità li għandhom fl-implementazzjoni u li jaslu l-implementazzjoni mill-iktar fis. Grazzi. Grazzi ħafna is-Sur Morgan tissa. Grazzi ħafna, Sur President. Jena mandi xejn kontra l-iktar kontroll tas sistema bankarja jekk fil-passat naħseb li kieku kien sar il kontrolli li suppost kien sar, forsi ma konniex ninsabu fis-sitwazzjoni ninsabu bħalissa. Jiena naħseb li fil-fatt nishtinajt ngħid il-Kunsill li palissa mhux qegħdin hemm fejn kienu meta kien hemm dew il-problemi bil-kreditu bil-Bank Monti Paschi di Siena. Jiena naħseb li fil-fatt irridu naraw illi ukoll jarfu wkoll il-problemi fil-kuntest ta' tal-Banka Anton Veneta il-sudragi fil-fat kien jaf x'kienu ħajkunu l-problemi minħabba illi xi sentejn qabel huwa kien tal-approvazzjoni tiegħu għal għaxri tal-bien namru u ta' isma ta' Goldman Sachs jiena naħseb illi fil-fatt rridu nevitaw li jerġgħu jisiru żbalji bħal da ta' ġudizzju u um, naħsbu wkoll illi hemm Kwestjoni oħra ħna din naraw illi qed nippruvaw naraw li rridu ngħinu li emmina tgħid li rridu ngħinu l dawk il-banek kollha jinsabu f'ċertu problemi, iżda rridu noqogħdu attenti li ma rridux nibqgħu sejrin hekk, rridu naraw li nsalvaw l-ewwel dawk il-banek li jistgħu verament jaffettwaw liċ-ċittadini tagħna u l-iswieq. U nevitaw li jkun hemm iktar spekulazzjoni, naħseb li kieku jkun aħjar li kun erġgħu l l lura għall-inizjattiva illi aħna kellna fil-bidu. Naħseb l-inizjattivi kollha jistgħu ikunu affettwati minn ċertu problemi li għandna l-ewwel insolvu mbagħad inkomplu għaddejjin. Grazzi ħafna Sur Zilstras. Voorzitter, de Europese Centrale Bank is niet meer onafhankelijk. Grazzi ħafna, il-Bank Ċentrali Ewropew m'għadux indipendenti, suppost kellu dak li suppost kien previst fil-trattat aħna issa din naraw illi dan huwa issa suppost korp politiku u m'għandux finanzja Eh, l-pajizi u naħseb li qed jitbiet minn mill-dmirijiet eh, tiegħu u naħseb li jista' jkun li ħankunu qegħdin nerġgħu niksru dan kollu naħseb li fil-fatt aħna kif għandna fl-artiklu 282 Tiġa ħarisna lejn il-banek, il-bank Dexia u l-bank ta' ċipru kienu meqjusa bħala banek tajbin, iżda kollha kemm huma fallew, ma nafx jiena ħaġa assurda fil-li nejdu li huma tajbin u fil-li le. Il-Kummissjoni Ewropea ħat għamil differenza ma nafx jekk dan u lan. Fil-fant jiena naf li supervizjoni bankarja miex xi ħaġa ekonomika. Jiena naħseb li jekk aħna jkollna kontroll eh, previst, dan m'għandux biss ikun eh, Eh, konsisti f'aċċess għal kapitalizzazzjoni mill-ġdid. Dan rridu naraw li fil-fatt l-awtoritajiet ma jkollhomx dan l-aċċess għad depożiti u l-flus tan-nies. Iżda aħna hekk kisna qegħdin ngħidu ħin <laughs> kollu nippritkaw il-Federazzjoni Ewropea iżda fl-istess ħin. Aħna nafu li dan qiegħed eh, wasser eh, ċittadini naħseb illi dawk li jistaw jgħinuna ma nix neslu dawn dan il-kontest, grazzi. Issa naddu l-mikrofonu l-Komissarju Barnier. Grazzi, President, u grazzi anki l daw kolla li tkellmu dal-ħodu. Grazzi tal-proposti ta'kom, l-impen ta'kom, il-vigilanza f'dawn l-aħar xarej, kif qalet Marian Tyson, l-Unjoni Bankarja ġdida li qed nibnu issa se tkun rinforzata b'dan il-pilastru il-lum un tama li intkom tivvutaw a favur u importanti illi il fadda l fost ċittadini u kellhom esperjenza negativa bil-kriżi kif rajna fis-summit ta' St. Petersburg mhix biss il-kwistjoni ta' fiduċa, imma l-fiduċa tal-kumplament ta' dinja fl-Unjoni Ewropea u din il-fiduċa aħna rnexxinna nirkuprawa bid-deċiżjonijiet kollha li, li deċidejna f'dawn l-aħħar sentej biex noħorġu minn din il-kriżi. Jiena naqbel magħkom. Hemm bżonn inkunu impenjati issa b'determinazzjoni lejn dan il-pilastru importanti tal-Unjoni Bankarja, eh, ċoħe il-mekanizmu ta' rezoluzzjoni. U nishtiq anki nirringrazzja unħedġeċ lil Eliza Ferrera, mux bis għal appoċ taħħa, manki għal ħidma illi għamlet u dġabdit tamel progress eh, tajjeb fuq dan il-dossier eh, kif għal Gularu, anki Farhofstadt il bira għalu li naġlu għawnek u importanti u għada naturalment se nitkellem mal-ministri f'Vilnius, eh, dana kollu ma aħbarijiet tajbin. U sur Morganti. E, e, testi li sissa fassalna mumiex testi aħarin e, jina tkellimt fuq rizoluzzjoni fuq il-settur ta' shadow banking, tkellimt anki fuq il-regolament fuq il-bailing biex nkunu nistaw noħolqu benchmarks biex trattaw din il-kwistjoni. U mbagħad sur markanti, morganti, is-separazzjoni tar-riski ċara hija importanti il-banik ta' investiment u ma u koll irridu jarawa din il-separazzjoni u se noħroġ bi proposta f'Novembru. Umbat eh, Signora Zilstra, nishtiq najt li aħna ħdimna eh, b'mod biex nizguraw li kunem separazzjoni ċara bejn l-ECB, bejn il-rwol fondamentali taħħa, eh, ċoħe li tkun indipendenti u l-istabilità monetarja dan huwa l-rwol prinċipali tal- Eh, tal-Bank Ċentrali. Imma anki eh, trattat ukoll inkluda din l-idea ta' supervizjoni li qed nitkellmu fuq allum. U nixtieq ngħid anki lil Swinburne u anki Silvi Gular tkellmu fuq din il-problema Fl-SSM, il-pajizi li għadmu mux membri tal-Eurozona u li xtiq jihdu sem fuq bazi volontarja għandhom anki huma jkollhom rispett li id-drittijiet tagħhom u naturalment iridu nirrispettaw anki l-integrità tal-28 eh, pajjiżi kollha kemm huma fissu intern. Eh, Dinja risposta tiegħi, eh, Signora Waldman Ko, Signora Rambert u inti Signora Gular Eh, nirringrazzjakom għax intkom tkellimtu fuq il eh, fuq ir-reviżjoni tal-assi il-Bank Ċentrali xtaqja jagħmel din ir-reviżjoni eh, qabel ma Eh, daħlu f'dan ir-rwol ta' supervizjoni u importanti li din il-ħidma sir b'mod robust. Anki Sinjora Wortman kull semmitu daw dana se jkun eh, mamul issa minn eh, eh, revizjoni ta' parti terza indipendenti. Din tagħmel sens li li sibi bħala supervizjoni bħarba supervizur għandu jkollha vizjoni ta' first hand tal-situazzjoni tal-banek. Issa fuq dak li għandu xaqsam mal-EBA eh, sur kluta, klute, anki din ħatkun involuta eh, f'dan l-eżerċizzju li tkopri l-istati membri kollha 28. Imma min jagħmilhom dawn ir-reviżjonijiet. L-iktar ħaġa importanti hija li din ir-reviżjoni għandha e, issir e b'assidwità u li ssir b'mod korrettu b'mod robust. Marian Tyson, grazzi anki għal ħidma tiegħek bħala rapporter sur Numbers ukoll tkellem fuq il-kwistjoni tal-setat li inti qed titlob e, bħala supervizjoni parlamentari u anki il-mekanizmu ta' accountability jina kontent ħafna bija eh, meta weħet is eh, il-ftejm ħari bejn il-Parlamentu u l-Bank Ċentrali. Eh, li wasanna f'dan il rizultat imma ovvjament il-parlament għandu jkollu ruol tiegħu wkoll demokratikament eh, fil-supervizjoni. Umbaħt hemm il-ħtiġiet ta' konfidenzjalità li rridu nrispettaw, rridu nifmu u naħseb illi bix xogħol li sar sissa inkunu nistgħu nilħu ftejim fuq dar u nittama li intkom eh, tappoġġawna bil-vot u jkollna riżultata ħari. Għadna ma spiċċajniex b'din il-ħidma ma nistgħux nieqfu ngħidu ara kemm għamilna xogħol. Aħna eh, kontenti b'dan li qed nagħmlu sissa dan huwa l-ewwel pass, l-ewwel pilastru bil-Unjoni Bankarja nittam programma li sar-2014 e, e, ikon qed jaħdem u mbagħad għandna bżonn ta' tini pilastru li huwa l-pilastru ta' riżoluzzjoni, Signora Ferreira qiegħda taħdem determinazzjoni u aħna kollha aħna e, imħeġġin biex nimxu qudiem u niksbu riżultati anke fuq dan. Grazzi Kummissarju, grazzi lil kellima kollha dibattitu samallu, E seduta hija sospiża sal l-ofsinar biex inkomplu bil-voti. Grazie.